Mela, Issa fuq il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem tal-prinċipju tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt naddu biex niddiskutu is-sitwazzjoni fil-Maldivi. Nibdew billi nisimgħu minant l-awturi l-Onorevoli Korraw għal minuta jekk joġbok l-awtur tar rizoluzzjoni Isur Korraw. Grazzi, il-Maldives il mhuwiex dak il-post tal-ħolm bil-bajjiet zbieħ u turistiċi imma huwa post ukoll fejn jinkisru ħafna drittijiet fundamentali. Anke mill-Bangladesh u mill-Indja dan persuni jiġu sfruttati u mhux imħallsin biżejjed. Huma suġġett għal ħafna abbuż tas sistema ġudizzjarja u anke jinsabu taħt arrest inġustament. M'hemmx daqstant toleranza lejn reliġjonijiet dan għalhekk ma jgħinx biex ikun hemm diskussjoni pubblika. Il-gvern qed jikser l-obbligazzjonijiet internazzjonali tiegħu fuq tortura u azzjonijiet oħra krudeli. Anke fir-rigward id-drittijiet tan-nisa. Apparti minn hekk, bħalissa qed terġa' impossibilità eh, li terġa' tiġi introdotta l-pena kapitali bħala strument ta' politiku. Aħna irridu nuru il-pożizzjoni sfiqa tagħna illi aħna kontra l-pena kapitali dan imur kontra id-dritt fundamentali tal-ħajja u anke jikser il- eh, id-dritt li ma jkunx hemm tortura psikoloġika. Grazzi, ngħaddu issa għall-Onorevoli Lamber għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President, jiena President tal-relazzjonijiet ma l-Azja tan nofsna l-inklużi il-Maldives. Is-sitwazzjoni bħalissa hija ta' waħda ta' tħassib għalina smajna ir-referenza li saret għal pena kapitali din ila l-inqatat mill-ħamsinijiet fil-Maldives u li din tiġi introdotta hija ħaġa ta' tħassib għalina. Il-Kostituzzjoni hija inqas minn xar ila minnqas minn xar snin u qed naraw żviluppi demokratiċi li li aħna konna involuti fihom imma l-affarijiet mexxi lura mhux il-qudiem elementi ewlenin fuq is separazzjoni tas setat mod partikolari bejn il-President u il-sistema ġudizzjarja. Din xi ħaġa li mhux qed isseħħ. Aħna rridu sistema ġudizzjarja imparzjali fejn kulħadd jiġi meqjus mod ugwali fejn liġi tapplika b'mod l-istess għal kulħadd u il-liġi ma tiġiġ adattata skont min ikun jiġi indirizzat, per eżempju Muhammad Nasheed il-gruppi il politiċi fil-Maldives u koll ħossu illi bżon ta' aġġornament ta' sistema ġudizzarja fil-Maldives. Istituzzjonijiet b'saħħithom indipendenti huma importanti ħafna. Rajni rajna illi l-Kummissjoni tal-Drittijiet Umani ġiet attakkata u anke il-medja u m'għandhomx libertà u li jkunu ta' oppożizzjoni. Don kollu miexi fi direzzjoni il-ħażina u din hija raġuni għalfejn aħna irridu ninkoraġġixxu progress fid-direzzjoni li nixtiequ aħna. Grazzi l-Onorevoli Depre li huwa ratur għal-minuta jekk joġbok. Euh, pardonnez-moi, Monsieur le Président, je remplace Monsieur Nacht. Skużani, jena eh, qed nitkellem flok l-Onorevoli Nart li wasal li għattart. Hemm postiet strambi. illi jistaw ikunu postiet zbi ħafna jew inkella fl-istess ħin infern bħal Maldiv eh, fejn kien hemm anki xarja eh, il-pina tal-mewt anki għat-tfal mm, minn seba snin il-qoddim. Eh, jista jieġi meħut il-ħabs un bat il-pina tal-mewt tiġi applikata meta jisir eh, eh, ta' maġorenni. Nisa li ġew kastigati publikament president fuq il-prodotti tal-li kella ħna ninsistu ħafna fuq il-tikketti, pero għanna nimponu anki lil operaturi biex naplikaw anki tiketti għal pajizi illi huma destinazzjonijiet ta' turizmu importanti. Surtano kalmenu ta' nofs. Fl-2008 Mohammed Nasheed ġi elet president wara 35 eh, sena ta' dittorjat Eh, naxidi promota demokrazija u sekularizmu u l-istat ta' drist. U għamil ħafna u għat li irsolva er, ħafna eh, problemi eh, li l-gżira kella mħabba l-tibdil klimatiku, pero u ġi sostituit eh, bi kudeta l-lum E, e, e, illum edin jattakaw anki il-persuni li kienu fil-gvern ta' qabel, però fl-istess ħin ukoll persuni mill-gvern attuali. Il-medja u l-espressjoni edin perseguitati. U uh. Eh, eh, ħafna influenza islamika. L-lum eh, l-istati membri din jipprovaw jamlu sanzjonijiet u u proibizjonijiet. E, u e, assolutament aħna e, irridu namluħ dan biex nizguraw li jiġi meħlus il-President Naxid u situazzjoni tiġi taġa sir normali. Aw Kugan għal-minuta. Grazie, President. Sur Kommissarju, is-sitwazzjoni fil-Maldivi hija allarmanti fuq tliet livelli. L-ewwel net il-demokrazija dejjem sejra għallar f'dan il-pajjiż, it-tieni l-istituzzjonijiet tal-Istat huma mhumiex imparzjali u l-fkas tal-ex-President Nasheed. Il-libertajiet qed jiġu mafusa il-dritta protesta, il-dritta libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni u tal-medja. Aħna eh, hemm eh, anki il situazzjoni tal-ġudikatura, il-proċess kontra l-ex president Nashidu approva ta' da u għal din raġuni aħna għamilna il-ħakna ftehim bejn il-partiti kollha fil-Parlament Ewropew u qed nitolbu li jkun hemm sanzjonijiet għal membri tal-gvern u għal eh, supporters tiegħu. Grazie. e signora Verġja elia eh, coautrici. Grazie. Presidente. Fil-fat, eh, fil-Maldivi, kien hemm l-ewwel eh, elezzjonijiet bi partiti eh, politiċi mbagħad però il-President Mashid ġi post kudeta u poġġew fil-ħabs wara mm, proċess u ġi kondannat u ukoll mill-Kummissarju tal-Nazzjoni tal-Ġnus Mawda ġim meħut il-ħabs u eh, issa marit ukoll dan huwa simbolu għal mm, eluf ta' priġunieri politiċi, eh, il-repressjoni edha fil-setturi kolla il-moratorja fu il-pena tal-mewġit eh, pospost soppressa u em eh, sentenzi ta' ħabsta minn mhux inqas minn 10 eh, snin. Eh, Il-Maldivi hija e Eh, il-pajis li liktar jibatu zazah eh, fl-Irak u fil-Siza. U dana bil-flus ta' turizmu Ewropew. Il-gvern reċentement approva liġi illi eh, jiprojbixi u kull appell il-pajis u koll u għameddet mill-tibdil fil-klima u fil-fat eh, pajis eh, li għandu jiġi mejjun eh, mill-Unjoni Ewropea. Panzerico Autoriħor, grazzi President, aħna imħazbin ħafna fuq situazzjoni negativa ta' situazzjoni ta' demokrazija u ta' pressjoni tal-autoritajiet fil-Maldivi. Kif ukoll għal Eh, repressjoni fil-medja u l-oppozituri. U aħna rridu ninsistu fuq il fat li l-gvern irid jirrispetta d-deċiżjonijiet ta' ġus Mauda, eh, illi għom eh, jahilsu l-President Nasheed. Il-proċessi legali fil-rispetta l-Kostituzjoni għandhom jiġu rikonoxxuti bżon eh, jitwaqfu il-forum kollha ta' violenza anki dawk kontra n-nies li eh, jamlu dimostrazzjoni paċifiċi u nitolbu li twaqfu l-interferenza politika eh, bżon riformi urġenti għal indipendenza tal-ġurikatura biex nerġaw natu il-fiduċa fil-gvern u fit-ħaddim tijaw. Issa fisem il-gruppi politiċi, uh, fisem il-PPE e l-Onorevoli Preda. Grazzi, President. Dini għallu l-ewwel darba li qed niddiskutu din il-kwistjoni tal-Maldivi u dan qed nagħmluh għax aħna nixtiequ eh, nitkellmu fuq kwistjoni għax il sitwazzjoni sejra eh, f'sitwazzjoni negativa ħafna. L-ex-President Nasheed ġie eh, meħut il-ħabs u għal xarajn eh, eh, skont il-liġi jista' jkun eh, jibqa' dar u mux il-ħabs, pero tafu intkom illi wara l-istat beda jaħdem b'mod normali il-kwestjoni b'mod pjuttost normali, ma kif qalet il-kollega Kugan, hemm il-possibilità ta' sanzjonijiet individuali, rridu naraw minn huma il-persuni responsabbli. Din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli mħabba il-ġustizzja l-blok tal-oppożizzjoni fil-ħabs speċaw dawk illi eh, kienu qegħdin jiġġieldu a favur ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, fisem is-soċjalisti u eh, ħawit Is-sitwazzjoni ta' dritti tal bnidem fil-Maldev miex situazzjoni pozitiva. il reintroduzzjoni tal-pjena tal-mewt, eh, ħafna ġurnalisti li ebu eh, juru il-demokrazija eh, intelfet il-kontroll fuq. Ma mux biss il-ġurnalisti u l-opponenti politiċi, imma anki qed jibatu iktar Eh, for iktar fighters lejn l-Iraq u Sirja minn pajis ieħor. Iktar minn 200 ġihadisti minn eh, stat ta' 350.000 persuna. Dan rridu nikkundannaw. Eh, u reġat ġiet introdotta l-liġi xarja u dana mux qed timxi fi triq ħażin ħafna fl-2015 aħna tlabna lill-IAS u l-Istati Membri jibatu twissijiet fuq il-rekord ta' drittijiet tal-bniedem u biex jikonsideraw sanzjonijiet mirati jekk jimxu eh, dejjem iktar għall-aħjar. Sadattant imxew għall-aħjar fil-fat hemm anki kamra ta' eżekuzzjoni għal-President Nasheed. Issa rridu nintensifikaw l-azzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi. Grazzi mill-kabini tal-interpretarjat qed jgħidu li il kalima qegħdin jitkellmu jaġlu wisq u mu faċli li wieħed jagħmel it-traduzzjoni. Issa is-sur Nart Alde. Grazzi President. Naseb li kollox intqal fuq din il-problema kummissarju naħseb illi inti tajja tisma l-istess affarijiet il-ħin kollu. Il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew kollha jaqblu u ħatmu qed jopponi u dana x'indika jindika li realtà hija dik u hija ibsa. Jiena minix se nitkellem fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajis eh, ġa smajnijom minnant il-kellima ta' qalbi, però nishti najt illi aħna ma nimxux mill-klima l-fatti, mid-dikjarazzjonijiet tal-fatti, aħna hawnhekk kull ma qed nagħmlu qed retorika u allura. Irridu niprojbixxu l-aċċess għall-Unjoni Ewropea ċa ċerti individwi, nifriżaw l-assi tagħhom fl-Ewropa u nwissu l nies li morru fil-Maldivi bħala turisti u jajdulom eh, xtip ta' pajjiż qegħdin jizuru. inkella inkunu edin eh, najdu, inkun edin nuru li aħna ipokriti li najdu, però l-azzjoni tan ma jkorrispondux għal klim tana. Signora Rivazi fisem il-ħodor. Grazzi, President. Kif għadu kif għal kollega? l immagini tal-ċittadini Ewropej meta iħarsu lejn il-Maldivi, ħarsu lejn il-Klab Med u l-ġenna tal-art, però fil fat huwa infern il-president, ex-president Naxid, l-uniku president demokratiku, għadu l-ħabs imħabba li huwa akkuża l-oppozituri tiegħu eh, li qegħdin jisfruttaw l-Islam. Aħna nafu li l-awtoritajiet fil-Maldiva una korrotti, reġit introdotta il-pina tal-mewt u il-president jista' jiġi eh, qed jiriskja l-pina tal-mewt. Hemm stat ta' urġenza l-urġenza għal sittijiem il-xar li għadda u x'nistgħu namlu aħna l-ewwel net. L-aġenziji tal-vjaġġar iridu e, e, jkunu informati li ma jindomx joffru Eh, l-klienti eh, dan il-pajis bħala destinazzjoni. Ridu niwissu turisti li mandomx jivjaġaw iktar lejn il-Maldivi. Eh, dan huwa l-uniku mod li nistaw nolqtu tħul tal-gvern tal-Maldivi. Ridu naraw bidla fil-reġim, irridu ninfurzaw sanzjonijiet u dan huwa dak li nistaw namlu. U anke għaliex l-Europa huwa it-tieni imsieħeb kommerċali għal-Maldivi namlu pressjoni fuq l autoritajiet iridu eh, niġildu kontra membri eh, tal-gvern nifrizaw l-assi u niprojbixxu l-vjaġġar lejn l-Ewropa. Mżon azzjoni iridu nuru x'inhuma responsabilitajiet tagħna fuq il-Maldivi. Grazzi. Signora Rivazi, hemm mistoqsija għalik, eh, Blue Card. Isur Czanecki. grazzi tal-li għacċettajt il-mistoqsija. Jina nifraħlek fuq dak li għad. Għal dak li għad. Għandi mistoqsija illi nammetti illi għandi mux biex dan id-dibattitu. Aħna bħala Unjoni Ewropea mannix nużaw l-istrument ta' bojkottaċ ta' l-istru ta' turizmu naqbel miegħek, però mannix anke impoġġu pressjoni fuq il-pajis f'termini ekonomiċi, dina fl-opinjoni tiegħi għall-iktar eh, pressjoni effettiva biex il-gvern biddel il-politika tiegħu. E signora Rivazija, 30 sekonda, jiena naqbel perfettament, dan huwa dak li għat jiena fl-istqarrija tiegħi Hemm ħafna nies li huma responsabbli għal da. Aħna għandna morru fil-Maldivi meta nafu eh, din is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni lokali jekk nagħmlu hekk inkunu parzjalment responsabbli. Irridu ngħidu lil eh, aġenti ta' vjaġġar li m'għandhomx inkoraġixxu turizmu lax billi morru hemm qed insaħħu l-awtoritajiet lokali. U aħna għandna ftehim kommerċjali li nistgħu nagħmlu pressjoni. Kif nistgħu aħna ninkoraġixxu l-bidla jekk ma nagħmlu xejn? Sur Gastaldo, fisem il-grupp EFDD. Grazie, minuta. Grazie. Dina miex l-ewwel darba li qed nitkellmu fuq il-Maldivi. Pajjiż li fl-istess ħin huwa ġenna tal-art għat-turisti ma fl-istess ħin E, infern għad-demokrazija u drittijiet tal-bnidem, ċivili politiċi. U għamnek hemm gvern li għamel bidla kbira li wastal u koll għal politiċizzazzjoni tal-ġudikatura, intolleranza rajna eh, pubbliċità tal-Islam, eh, bandiri ta' Daesh u dana kollu qed jiġri waqt illi hemm silenzju eh, waqt illi l-aġenti tal vivjaġġar qed jipproponu l-Maldivi bħala destinazzjoni turistika Eh, illi 17% tal-popolazzjoni edin taħt il-livell ta' faqar u anki il-fat tal-ex-president Nasheed illi u eh, il-ħabs minajr proċess. Għanna bżon ta' sanzjoniet għawin u xirqa kontra eh, dan il-pajis li qed jimxi kontra l-istat ta' dritt. Ridu nifrużaw il-lassi u rridu nwaqfu turizmu biex nwaqfu eh, dawn in-nies li qegħdin iwaqfu drittijiet tal-bniedem. Irridu naraw illi il-popolazzjoni eh, tal-Maldivi u koll ħossu l-appoċ tana. Is-sur post għal-minuta. Aħna waqt li insibu konsens il-membri tal-parlament jarfu li rridu namlu xi ħaġa mhux nitkellmu biss. Jiena interessat ħafna Dan il-problema u rritnajt li fuq il-kwistjoni tal-ordni legali situazzjoni fil-Maldivi dejjem sejra għallar il-ġudikatura dejjem sejra għallar l-ex-president ġi sostituit mux biss għal dan imma anke għalix huwa qal illi l-ġudikatura hija korrotta u dina waħda mir-raġuni u jiena nixtieq illi l-prosekutur ġenerali eh, ġi eh, maħtur illegalment u mem lebda ordni l-stat eh, ta' dritt fil-Maldivi u innappoġġa l-kollegi u najt li dan għandu jkollu impatt fuq situazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Maldivi u għandhom jiġu frizzati l propieta u l-assi eh, ta' dawn il-persuni. Għal-minuta, l-Onorevoli Kristeja. Grazie ħafna, President aħna imħazbin ħafna dwar kif edin jizviluppaw l-affarijiet fil-Maldivi. Jider li jem zida fit-tendenzi lejn eh, repressjoni eh, u repressjoni tal-medja u tal-popolazzjoni. U dan juri b'moċċar li l-progressi sar fil-passat fl-elezzjonijiet ħilsa qed jintilef. Il-Sur Naxid ġie kundannat 30 sena il-ħabs u ġie akkużat bit-terrorizmu politi politiċi oħra u kol irċevow senten sentenzi eh, f'proċessi illi ma xil jilqu l-istandard internazzjonali. U dan għalhekk ibeżana illi ma hemmx m'hemmx proċessi u m'hemmx eh, ġuri indipendenti fil-Maldivi. Aħna rridu nkunu proattivi proattivi u ninfluenzaw il-komunità tal-Maldivi u eh, um, il-komunità internazzjonali. Il-Onorevoli Polkak għal eh, minuta. Grazie ħafna. President huwa bi gburija li eh, jiena qed nara l-unità laqda illi għanna f'dan il-parlamentu jiena nixtieq li nikwota l President Naxid li ġi imneħħi fi frar. U ħaj kwota. And what is happening here too? A ja si myslím, že to přesně vyjadřuje i... dan jesprimi il-messaġġ tagħna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 E, e, imur lejn e, il-popli tana fl-Europa, x-libertajiet ġew sospizi, il-libertà il tal-aġir, il-protezzjoni tal-privatezza, dritt li wieħed jistrajkja, il-libertà tal-assoċjazzjoni tal-moviment, li wieħed jidħolu joħroġ mill-pajjiż u libertà ta' ħafna affarijiet oħra, dan kollu ġi sospiż. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu informati dwar dan meta jmorru f'dawn il-gżejjer u għalhekk jiena nixti eh, eh, nistieħeb ma dawk li qed jitolbu għal eh, azzjoni. L-Onorevoli Polċa hemm talba għal Blue Card Sur Bonanno. Grazzi President, jiena xtaqt nistaqsi lill kollega jina naħsiba palu dwar dak li qal, imma minħabba illi l-Europa meta li lej dinja tgħid id-drittijiet tal-bniedem għandna noqogħdu attenti għalihom. Jaqbel illi għandna nissanzjonaw iċ-Ċina fuq il pina tal-mowt u l-Arabja Sawdita fuq il pina tal-mowt. Jaqbel illi naraw li l-Ewropa ma tparlax biss imma anka b'mod konkret tagħmel aġir anka hemm xi stati fl-Istati Uniti li għandhom il pina tal-mowt. Eh, ma tantx għandha x'taqsam di ma ħana tuħ ċans jirrispondi lill-Onorevoli Pol. Polċak. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena il bira tkellimt dwar ir-relazzjoni tagħna maċ-Ċina, jiena eh, naqbel ma' natura universali ta' drittijiet tal-bniedem u ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea għandha iċċedi dritt tagħha illi tikkummenta fuq dan eh, fuq dawn l-affarijiet u jiena għandi l-istess tħassib ehm, fir-rigward ta' Ċina ta' Saudi Arabja u pajjiżi oħra le. L-Unjoni Ewropea m'għandix tibqa' ħalqa magħluq għalkemm dawn huma msieħba u kummerċjali tagħna. Għandna dritt li ngħidu dak li naħsbu Issa nandu għal proċedura tal-catch DI l-Onorevoli Marijas għal minuta. Grazie ħafna, President. Il-Maldivi huma il-ġenna tal-art tat-turisti u dan huwa dawn huma fil-fatt għal benefiċċju tal-turisti Amerikani u Ewropej ma huma eh, infern għal persuni li jgħixu hemmhekk. Il-reġim il-ġdid ġi stabilit fl-2008 huwa u mhuwiex stabbli anzi huwa fraġli ħafna hemm ukoll it-teddita tal-ġihadisti li jeżistu fil-pajjiż u l-istat ta' emerġenza ġi proklamat fl-istess waqt eh, eh, kien hemm ukoll ħafna protesti minħabba li l-President kien qiegħed il-ħabs u il-pajjiżi um, Ewropej m'għandhomx indaħlu fl-affarijiet interni ta' pajjiżi oħra ma id-drittijiet tal-ħaddiema fil-pajjiż tal-Maldivi għandhom jiġu irrispettati u il-ksur ta' drittijiet tal-bnedem huma biss punta mill-problemi li hemm hemm l-esklużjoni soċjali, hemm l-istat iżlamiku, hemm ħafna ħafna problemi oħra minuta. Klaudja, grazzi ħafna President, Klaudja. Sinjuri, l-intħil fil-ġudizzjar tal-pajis jimmina s-sistema fil-pajis u l-intimidazzjoni tal-gvern lej l-opponenti tijaw et joħloq nuqqas ta' stabilta il- drittijiet tal-bniedem edin jiddeterjoraw u il-gvern qed insejhullu biex jieqaf jagħmel dan, ġifiri din it-tip ta' tortura swatu fastidju. Jina eh, nix insemmi u kol il-violenza li qed issir eh, bejn dawk li fuq dawk li jipprotestaw. Irridu nkomplu namlu monitoraġġ mill-qrib tal-sitwazzjoni politika fil-Maldivi u jkollna rwol proattiv biex ikun hemm stabilta u demokrazija u stat ta' dritt u rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Nantu issa għal kummissarju Stiljanides. Grazie ħafna President. Hawnhekk qed nitkellem il-kollega l-Viċi President li ma ma jistax jattendi l-dibattitu tagħna tal-lum. Qegħdin hawnhekk illum biex niddiskutu sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi. Nixtieq infakkar lil din il-Kamra fuq il- eh, post ta' leadership tal-Maldivi fil-kuntest ta' negozjati tal-COP 21 f'Pariġi bħala il-, il kap tal-gżejjer żgħar, jiġifieri l-Maldivi għandha rwol x'tagħmel fl fuq livell internazzjonali, ma l-aħħar diskussjoni li kien hemm fis-sitwazzjoni dwar id-drittijiet fundamentali eh, Dan il-Parlament saret f'April li għaddaw fit-8 xhur li għaddew il-Gvern tal-pajjiż issa qed jagħmel pressjoni politika li ħajjiżolawhom il-komunità internazzjonali, e, politika illi ħadd tibathom lura fir-rigward tad demokrazija li rebħu fis-snin li għaddiet e, fejn anka ħafna miċ-ċittadini tal-Maldivi kienu anka sagrifikaw ħajjithom biex ikollhom dan il-libertà tal-kelma u għalhekk hemm din il-bizza u ir-rabja u hemm ukoll ukoll il-biża li anka ifeġġu dawn il-persuni radikali Et jitkompla il- um, et kompli jintafaw il-ħabsa il-persuni hemm nuqqasta kredibilità fil-gvern u hemm indipendenza fil-ġudizzjar hemm ukoll ħafna dubji fuq l-istat ta' dritt fil-pajjiż. Hemm tħassib ukoll mhux mhux biss minna l-Ewropej dwar l-interferenza politika mal-ġudizzjar u anka l-interpretazzjoni mhux kostituzzjonali tal-liġijiet. U it-tielet il-bidliet mill-lejla nar fil-Kostituzzjoni li lan tagħhom huwa li wieħed ikkonsolida s-setat huwa importanti essenzjali li l-gvern b'mod veloċi it-taffi dan itħassib illi għaw u jerġa jdaħħal l-istat ta' dritt ikun hemm indipendenza fil-ġudizzjar. Din hija importanti biex ikun hemm fiduċja fis-sistema u biex ikun hemm trattament ugwali tal-popolazzjoni kollha tal-Maldivi. U mill-lat pozitiv um, il-Maldivi japplikaw de facto moratorium fuq il-pina tal-mot u aħna ninkoraġixxu lill awtoritajiet li jżommu eh, din um, is-sospensjoni b'mod partikolari f'każijiet fejn hemm evoluti żgħażagħ li jagħmlu xi offiża u anka l-aħjar huwa li titneħħa kompletament din il-prattika. U l-Unjoni Ewropea tagħmilha ċara illi ħajkun hemm problemi fir-relazzjoni tagħna magħhom jekk il-Maldivi jerġgħu jibdew bless esekuzzjonijiet u wara moratorium ta' 60 sena. Ikun paslura illi aħna ħan innutaw anka bħala ċittadini Ewropej. L-Unjoni Ewropea hija mħasba, imħasba wkoll eh, dwar ir-radikalizzazzjoni fil-Maldivi u n-numru ta' ċittadini li sfortunatament li qegħdin jisieħbu mal-Daesh jew inkellma gruppi oħra fundamentalisti fl-Iraq u fis-Sirja. L-Unjoni Ewropea lesta li taħdem mal-Gvern tal-Maldivi biex imexxi qudiem il-valuri ta' demokrazija, ta' drittijiet tal-bniedem u tal-istat ta' dritt. Imma hija responsabilità tal-gvern tal-Maldivi li jassikura il-sigurtà tal-mijiet ta' eluf ta' turisti li bħalissa iżuru l-arċipelago kull sena. Il-gvern tal-Maldivi aċċetta l-offerta tal-Unjoni Ewropea li jibat eh, espert legalu biex dawn jistudjaw il-qafas legali u l-proċeduri li hemm fil-prattika palissa fil-ġudizzjar fl-implementazzjoni tal-kodiċi penali li għandhom palissa u aħna nisperaw li dan jgħin biex ixħed dawl fuq dawk il-loqsma fejn li rispett għall-istat ta' dritt jiġi imtejjeb b'konformità ma' standards internazzjonali. Il-progress fis ta' jista' jkun pass importanti għal gvern biex juri r rida tiegħu li jikkopera mal-komunità internazzjonali fuq dawn il-kustjonijiet kritiċi ta' drittijiet tal-bidem u demokrazija u jiena nispera li nara dan fil-prattika. Nixtieq nirringrazzakom tal-interventi kollha tagħkom. Grazzi ħafna lill-Kummissarju Stiljanides il ħajkun mana u koll anka fid-diskussjoni illi Eh, għanna eh, dal-waqt għanna eh, seba